Bene, possiamo dare... Tajep, nistaw nibdow il-laqa tal-konferenza tal-presidenti, miftuħa l-membri kollha. Nixtieq nagħti merħba l-Sur Van Rompuy, President tal-Kunsill Ewropew, kif ukoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, l sur Sefkovic. Naddi l-kelma minnu fih l-Sur Van Rompuy biex itina eh, taqsira tal-Konsil tal-Ewropew tal-24 eh, ta' Ottubru li għadda. Eżis President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u membri tal-nis li kienu prezenti fil-Konsil Ewropew kien hemm eh, li ħadun ħafna żmien imma anke affarijiet oħra ġew indirizzati fil-Kunsill Ewropew ġimgħatej ilu. Imma fuq kollox dak li rritna l-laqa tagħna huwa li ħriġna mill-kriżi eżistenzjali tal-euro ħallejni warajna u issa nistgħu nallokaw l-enerġija kollha tagħna lill-sfidi ekonomiċi usa biex nikomlu konsolidazzjoni tal-kupru fuq medda qasira ta' żmien u nsaħħu l-politiki tagħna u l-għodot għal-futur. Ir-kupru ta' konsolidazzjoni inkludi l-ewwel qabel kollox segwitu ta' miżuri li aħna qbilna dwarhom iktar kmini din is-sena biex nifinanzjaw l-ekonomija, biex niġildu l-qatt fost iż-żgħażagħ, biex insaħħu l-kabbir ekonomiku strutturali biex nkonna suq uniku iktar b'saħħtu biex niġildu l-fermentazzjoni. L-aġenda ta' kompetittività tagħna ikompli bl-istess determinazzjoni. Partikolarment kruċali huwa l-impenn kontinwu tagħna biex niġildu l-qatt fost iż-żgħażagħ. Mexxejja jixtiequ jiżguraw li l-inizjattiva l-impjigi għaż-żgħażagħ li huwa element importanti tal-qafas finanzjarju multijanwali li jkun operazzjonali bisħieħ sa jannar. Mis-sena li għaddiet il-fondi tal-Unjoni Ewropea għenow 800,000 żgħażagħ jidħlu fil-post tax-xogħol. Mis-sena d-dieħla bil garanziji ta' zazah nazjonali, intenni nazjonali, mxin biex namlu aktar. Imma dna ma wasanniex, u għalek nistenna li kunem sforzi serji. Kulħadd irid jiġbelt u ħabel wieħed u jaħdem qatih biex ikonna l-ewwel programmi tal-MFF u l-fondi meħtieġa lesti sa tmiem din is-sena ħafna jserra fuq ix-xogħol tal-Istati Membri u nittama li din il-konferenza tal-impigi għazzaza ta' dan ix-xar f'Pariġi tkun tkun tista' tagħti imbottatura iktar il qoddim Għajnuna l-SMEs kien elementi ieħor importanti ta' segwitu għad deċiżjonijiet ta' Ġunju. Binna biex nagħtu appoġġ miżjud għal fondi strutturali u ta' investiment biex ikun instrumenti finanzjari l smis Nipruvaw minn tal-inqas nirdupjawhom għal dawk il-pajjiżi li qed iselfu l-SMEs u garanzija l-SMEs fejn huma l-iktar meħtieġa. Irridu ninsistu biex il-flejjes kollha li jkunu ta' malajr u kull euro investit jista' jirriżalta f'ħames jew 6 euros għal eh, self għall-SMEs. Innaqsu l-burokrazija u semplifikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' għajnuna biex tgħin l sms Il-Kummissjoni diġà identifikat passi ġodda biex il-qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea jkun inqas dettaljat u jkun jaqdi il-rwol tiegħu. Għanna program rifit u aħna binna u koll li nkomplu ma dan namlu revizjoni annwali minn ma namlu sagrifiċi essenzjali għal protezzjoni tal-konsumatur tal-ħaddiema jew l-ambjent. It-tisħiħa l-odot tagħna l-futur ifisser ukoll li nifinalizzaw u nadottaw matul dan il-mandat leġislattiv elementi vitali għall-Unjoni Bankarja. Mhux l-inqas l-SRM il-mekkaniżmu uniku ta' Rizoluzzjoni li l-input tal-Parlament u l-approvazzjoni tal-Parlament huma meħtieġa. Ma nistawx nwaslu aktar dawmin. Il-Kunsill Ewropew tenna li ħajjafferma l-appoġġ tiegħu biex inżommu mal-iskadenzi. Din hija ovvjament kwistjoni ta' kredibilità. L-SSM il-mekanizmu uniku ta' supervizjoni li adottajtu l-xar li għadda ħajkun qed jaħdem fi żmien sena oħra. Il-Kunsill Ewropew smajna mill-President Draghi dwar il-valwazzjoni tal-kontijiet bankari u tal-bilanċ bankarju li l-Bank Ċentrali Ewropew ser jikkontrolla minn issa sa dak iż-żmien Hemm eżerċizzju importanti mal-gvernijiet li inkludu wkoll il-backstops mm, nazzjonali. Hija kwistjoni wkoll ta' kredibilta. U għalhekk din il-laqa aħna dan ħana appoġġaw dan l-eżerċizzju. Huwa vitali għalhekk li niżguraw li l-banek tagħna jkunu eh, tajbin u jkunu kapaċi jgħinu jifinanzjaw għall erkupru ekonomiku. Li l mill-Unjoni Bankarju rridu nżommu l-xprun li qbadna bih, il-pass li qbadna bih biex ikonna Unjoni Monetarja Ekonomika aktar qalila għanna nsaħħu l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u diskutejna u kol mod speċjali dimensjoni soċjali tal-Unjoni Monetarja biex nizguraw l nqisu aktar l-impigi u l-politiki soċjali oħrajn. F'Diċembru ser ikompli x-xogħol. Imbagħad nieħdu deċiżjonijiet fuq il-fatturi u l-lenin tal-arranġamenti kontratwali u anke tal-mekanizmi ta' solidarjetà assoċjati. Dan il-Kunsill Ewropew ta' attenzjoni partikolari għat tisħiħ tal-tkabbir strutturali, ma' mal-aġenda tal-kompetitività tagħna. Wara li diskutejna l-enerġija f'Mejju u qabel il-politika industrijali f'Diċembru frar li mis, din il-laqa diskutiet suġġett vitali għal futur ekonomiku Ewropew l-ekonomija digitali u l-innovazzjoni. Jekk aħna serji dwar is-suq uniku rridu nimxu lejn id diġitali Bħalissa l-infrastruttura m'għadix waħda tapplika u għada frammentata u għalhekk il-negozji għadhom qed isibuha diffiċli biex ikollhom speċjalisti meħtieġa fl teknoloġija tal-informatika. Għalhekk irridu niblu l-affarijiet ta' taħt fuq u impenjajna roħna f'tliet oqsma. L-ewwel investiment fil-ekonomija digitali, speċjalment l-infrastruttura innovattiva, it-tieni billi jkun hemm il-suq uniku digitali sal-2015, interalja wkoll bix-xogħol dejjem jiżdied fuq proposta leġislattivi fuq l-identifikazzjoni elettronika, l-invoicing elettronika u servizzi ta' pagament biex ikunu jistgħu jiġu adottati sa tmiem dan il-mandat. It-tielet huwa l-intejbu ħiliet diġitali. Tafu x'inhu huma ċifri sal-2015 ser ikun hemm 900,000 impik diġitali battal qed jistenna li jsib min ikun jista' jiġi mħaddem fih. Dan ma jfisser li għanna bżon il-ħiliet għal-futur, imma jfisser u koll li rridu inklużjoni soċjali. Binna u koll fuq il-fondi strutturali li rridu jimxu għat-taħriġ digitali u taħriġ meġdijt. Rip l-agenda digitali diskutejna u koll l-innovazzjoni u bnejna fuq l-approċ ta' strateġiku li konna provajna fl-2011. Ġifiri kollox ma kollox dan il-Kunsill Ewropew saħaq fuq l-importanza ta' sensiela ta' miżuri li għandhom jippermettu l-Unjoni Ewropea terġa' lura l-pożizzjoni mexxejja tagħha li kellna 20 sena ilu fl-innovazzjoni diġitali u li tlifna. Hekk kif fil-qasam tal-enerġija u finanzi il-suq uniku huwa frammentat, huwa frammentat ukoll fl-ekonomija diġitali u telekomunikazzjonijiet. Dawn l-oqsma kollha hemm potenzjal enormi għal tkabbir u l-impigi. President, membri onorevoli Il-Kunsill Ewropew indirizza wkoll avvenimenti tradiċi reċenti u ta' tħassib. L-Ewropa kollha kienet ixxukkjata mill-avvenimenti li saħħu fix-tut ta' Lampedusa. Il-mexxejja kollha qablu li hemm bżonn azzjoni determinata biex nevitaw li affarijiet bħal dawn u traġedji bħal dawn jirripetu ruhom. Kenna tlet prinċipji valuri ewlenin: prevenzjoni, protezzjoni u solidarjetà rridu nkomplu nindirizzaw il-problemi fl-eruq tagħhom fil-flussi migratorji illegali biex naħdmu fuq il-pajjiż tal-oriġni u transitu. Dan jinkludi wkoll l-appoġġ ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea u anke dialogu politiku u sama pajjiżi terzi. Irridu nżidu l-ġlida tagħna kontra il-traffikar u l kutrabbandu tal-bnedmin kemm fit-territorji tagħna kif ukoll fil-pajjiżi ta' oriġni u ta' transitu Fir-rigward li nħarsu il-bnedmin il ħajiet tagħhom l-appellajna biex ikun hemm implementazzjoni ta' malajr ta' sistema eh, ta' sorveljanza tal-frontieri Ewropej Eurosur ser tkun tista' ssib il-bastimenti fejn qegħdin u tipproteġi l-rifuġġati, l-immigranti. U salva bekk il-ħajjiet. Sejjaħna biex ikun hemm azzjoni mal-Frontex kemm fil-Mediterran kif ukoll fil-frontieri ta' xlokk ta' l-Unjoni Ewropea. Hemm urġenti li naħdmu aktar fuq medda qasira ta' żmien, għalhekk tlabna biex ikun hemm task force għall Mediterran immexxija mill-Kummissjoni Ewropea mill-Istati Membri u Servizz Diplomatiku tagħna kif ukoll l-aġenziji biex noħorġu mill-aktar fis possibbli proposti operazzjonali konkreti fuq medda qasira ta' żmien biex ikun hemm użu aktar effiċjenti tal-politika Ewropej u l-odot Ewropej. Dawn huma fenomeni komplessi u għalhekk ħajkonna riflessjoni etwal fuq medda twila ta' żmien fuq dawn il-politiki. Matul id-dibattitu tagħna strateġiku fix-xogħol operazzjonali tagħna fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2014. Sinjuri, kif ġie mħabbar fuq il-mezzi ta' xandir kena diskussjoni fuq iżviluppi reċenti fir-rigward il-kwistjoni ta' intelligence Iċ-ċittadini Ewropej huma mħasbin u l-tħassib tagħhom ġi rifless fid-diskussjonijiet tagħna fil-Kunsill Ewropew. Dawn it-tħassib nifmuhom bisħiħ. Sħubija bħal dik li hemm bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti għandha tkun ibbażata fuq ir-rispett u l-fiduċja li tinkludi wkoll fir-rigward ix-xogħol u kooperazzjoni ta' servizzi sigriti. Nuqqas ta' fiduċa tista' tippreġudika l-kooperazzjoni neċessarja fil-qasam tal-ġbir tal-intelligence li huwa qasam bħalma nafu li huwa element vitali fil-ġdida kontra it terrorizmu Fistqarrija konġunt tal-kapiet ta' statu gvern ħadu nota tal-intenzjoni ta' Franza u Ġermanja biex ikun hemm taħdidiet bilaterali mal-Istati Uniti tal-Amerika. Blan li sa tmim din is-sena isibu fema reċiproka fuq ir-relazzjonijiet reċiproki għal ġbir ta' intelligence u biex ikun hemm aktar ċarezza dwar kif l-Istati Uniti jiġbru l-intelligence tagħhom msieħba oħra, pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea merħba bihom biex eh, jissieħbu f'din l-inizjattiva biex niżguraw li jkun hemm segwitu ċar għal din l-inizjattiva. Din mhix l-unika inizjattiva laqqas xejn wara l-allegazzjonijiet ta' Prism fl-Ulju il-grupp ta' ħidma bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq il-protezzjoni tad-data u sorveljanza mistenni li jirrapporta sal-aħħar ta' din is-sena. Jirreferi Eh, għal grupp ta' ħidma u bekk il-mexxej u biex ikun hemm progress kostruttiv u rapidu. Jiena fiduċuż li l-stqarrija konġunta tal-Presidenti tal-Unjoni Ewropea u l-Prim Ministru tal-Unjoni Ewropea huwa mistenni huwa għandu jibgħat sinjal b'saħħtu l-Atlantiku biex naraw x'nistennew mill-Istati Uniti fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin u biex ikonna segwitu. Membri, aħna għandna semit ta' Vilnius ftit tliet ġimgħat oħra u dan huwa importanti biex ikonna passi storiċi b'mort partikolari mal-Ukrajina. Dejjem jekk ikun hemm progress tanġibbli u azzjoni determinata biex toħloq il-kondizzjonijiet li huma diġà stabiliti mill-Diċembru li għadda fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Il-mexxejja Ukrajini jafu ħtieġ isir. Iva, ftejim ta' assoċjazzjoni kun testa sħubija tal-vant kollu kemmu u lesti wkoll nibdow ftejmiet simili u bil simili ma' Moldova u Georgia biex imbagħad jiġi firmat fil-ħarifa li mis. Membri onorevoli bħalma tafu kol mux ma kollox dan kien Kunsill Ewropew importanti kena ħafna xogħol x'namlu, kwistjoni tewlenin indirizzajna u kellu rwol importanti taħt it-trattat biex itina direzzjoni strateġika fuq ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Presidente Van Rompuy. Do... Grazie President Van Rompuy, sanad il mikrofonu l vice Presidente Sefcovic. Thank you very much, Mr. Vice President, uh, dear President, uh, Honorable. Grazie, membri onorevoli, Presidente Signori. Sfortunatamente il-President Barroso ma stato ikun hawn hawnhekk minħabba l-impenji li andu eh, barra minn Brussel. Iżda eh, ridu nato l-perspettiva tal Commissione fu il Consiglio Europeo li adda. Palma qal il-President Van Rompuy u palma tenna dan il-Konsill Ewropew eh, kopra kwistjonijiet wiesa mill-ekonomija digitali, innovazzjoni, situazzjoni ekonomika, l-EMU tkun iktar qalila, l-impigi għazzaza, finanzjament tal-SMEs, regolamenti intelligenti, migrazzjoni, sobija tal-vant u l-attivitajiet ta' intelligence tal-Istati Uniti fl-Unjoni Ewropea. Mil-bidu nixtieq nirringrazzja l-President tal-Parlament Ewropew, il-President Schulz, għal l-impenn tiegħu u l-approċċ kostruttiv fil-ftuħ tal-Kunsill Ewropew. Naqblu bisħiħ ma l-appell tiegħu biex ikun hemm prioritizzazzjoni tal-dokumenti ewlenin biex noħolqu eh, bil, naħu bil għal xogħol tagħna biex ikun ta' suċċess. Aħna rridu ntemmu n negozjati tal-MFF li jmiss bżonn ta' leġiżlazzjoni settorjali wkoll koll jiġu koperti kif ukoll il-budget tal-2013-2014. Il-Kunsill Ewropew kellu dibattitu wkoll fuq l-aġenda diġitali. L-Ewropa mhux qed taħtaf l-opportunitajiet u l-vantaġġi li hemm l-ekonomija diġitali l-iktar minħabba l-frammentazzjoni tas-suq. U biex nikkompetu globalment, l-Istati membri rridu jihdu azzjonijiet kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew biex ukoll hemm il-kondizzjoni toqsa fil-seħ u anke biex jispronaw l-investiment privatu pubbliku fl-innovazzjoni kif ukoll fl-ICTs. Għalhekk li ntemmu s-suq uniku digitali sal-2015 hija priorità għolja u f'dan il-kuntest nittamaw li nistgħu nagħmlu progress rapidu biex nippromovu l-pakket ta' telekom, telecoms u anke l-protezzjoni tad-data qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014. Il-President Barroso saħaq biex eh, kunem iktar Ehm, veloċità fil rigward l-applikazzjoni tal-garanzija Zaza u anke biex ikun hemm implementazzjoni tagħhom sa tmiem din is-sena biex nkun nistgħu nimxu l qudiem imbagħad bl-implementazzjoni tagħhom. Dan importanti biex niżguraw li 6 biljun euro tal-inizjattiva taż Zaza tkun tista' tintefaq. L-Unjoni Ewropea taqbel mal istati membri biex il-Komissjoni ħed jizidu l ekonomija dan l-istarriċ annwali ta' tkabbir ħajjiġi analizzat u jiġi diskuss ukoll ovvjament mal-Parlament Ewropew. Nilqgħu l-apposta livell għal żieda tal-livell ta' impenji l-appertenenza kif ukoll il-politiki ekonomiċi u riformi li joħorġu mis-semestru Ewropew. F'dan ir-rigward il-President Barroso saħaq mill-ġdid li hemm bżonn b'sassi passi oħra biex eh, saħħu il-koordinazzjoni kemm fuq livell ta' semestru kif ukoll fuq il-metodu komunitarju deċiżjoni tal-Konsil kienet biex naslu għall approċ tal-SSM u l-SRM proposta minn din is-sena tafu li dan huwa dokument ewlieni tal-Parlament Ewropew u aħna nafu li n-negozjati għad dettalji mhux ser ikunu faċli imma rridu nkomplu nibnu fuq il-pass li ksibna l-SRM, il-mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni għandu jitem sa' l-2014 u anke biex intemmu l-leġizlazzjoni tal-BRRD u anke tal-riformi eh, finanzjari ta' smim din is-sena. Il-President prezenta wkoll il-tejm komprensiv u l-evaluazzjoni komprensiva tal-ECB u dan ikompli is-saħħaħ il-kredibilità tal-sistema bankarja Ewropea Kien hemm dibattitu qalil fuq il-livell ta' stati u ta' gvern biex insaħħu dimensjoni soċjali tal-IMU. Il-proposta tal-Kummissjoni l-introduzzjoni ta' scoreboard soċjali u ta' impjiegi firxa wiesa ta' indikaturi u dialogu soċjali msaħħaħ kienu merħba bihom. Dan ħares ċar mid diskussjonijiet li hemm sensittivitajiet differenti u l-lodot f'dan il-qasam f'idejn l-istati membri. Konna soddisfatti naraw li l-proposta tal-Kummissjoni fuq rifit kienet eh, mill-qwa. il prinċipi ta' rifit għandhom ikunu memuża ma' xogħol tagħna kollu fuq reviżjoni tal-regoli eżistenti kif ukoll it-tfassil ta' proposti ġodda. Ovvjament dan għandu jkun xogħol konġunt tagħna u nirringrazzja lill-President Schulz għall-appoġġ tiegħu għal dawn l-isforzi. Dan huwa programm tajjeb biex ikun hemm sistema aktar sempliċi, inqas ta' pis, iktar komuni għas sistema Ewropea imma kien ċar li l-programm kien huwa programm biex inaqqas il-pis amministrattiv fuq l-ekonomija tagħna u ċittadini tagħna. Imma m'għandux jipparikola oqsma konġunti bħal pereżempju l-ambjent, id-drittijiet tal-ħaddiema, s-saħħa pubblika jew il-protezzjoni tal-konsumatur. Rridu regolamentazzjoni li tħares il-konsumaturi, is-saħħa tagħhom u nżomm l-standards ambjentali u ekonomiċi. L-avvenimenti traġiċi ta' Lampedusa ġew indirizzati anke fuq il-flussi ta' migrazzjoni. Irridu tweġiba umanitarja skont eħtiġijiet ta' sigurtà tagħna. Il-Kommissjoni appellat biex ikun hemm Eh, ħafna aktar progress anke fi rigward l-operazzjonijiet ta' tiftix u ta' salvataġġ biex ngħinu lil dawk l-istati membri li huma l-aktar esposti biex niżguraw iktar kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-oriġini u ta' transitu biex ikun hemm ġestjoni tal-flussi migratorji biex niġġieldu l-kriminalità organizzata u traffikar tal-bniedem il-task force bil-presidenza tal-Kommissjoni kienet merħba bija u sar tkompli l-ġimgħa d-dieħla u tiġi indirizzata diġà minn Deċembru. President Van Rompuy refera għal summit li jmiss Vilnius dwar subija tal-Vant. Hossu li hija pass storiku biex itejjeb ir-relazzjonijiet tagħna fil-viċinat tal-Vant tagħna, dejjem jekk l ukrajina u pajjiżi oħrajn iżommu mal-kondizzjonijiet li stabilejna ottimisti li l-ftehim ta' assoċjazzjoni li joħloq ukoll FTA msaħħa mal-Ukrajna jista' jiġi msaħħa. Dan inkludu wkoll il-Moldova u r-Repubblika tal-Ġorġja fi żmien qasir. Istqarrija fuq l-iżviluppi aħħarin fil-attivitajiet tal-intelligence tal-Istati Uniti u fl-Europa ġiet indirizzata anke fir rigward ftehimiet bilaterali bejn Franza u l-Ġermanja fuq dawn l-affarijiet semmija Sur Van Rompuy kellna ħafna xogħol fil-Kunsill Ewropew iżda naħseb li ksibna ħafna kien hemm anke għamilna xogħol tajjeb u nħares isal qudiem għall-interventi mill laħat tal-kollegi. Grazzi. Grazzi ħafna. Mella ħanibdew bl-interventi tagħna l-ewwel kellima hija l-Onorevoli Votman Kuhl. Grazzi ħafna, Sur President. Il-President von Rompuy l-aħħar Kunsill Ewropew semma ħafna kwistjonijiet illi nappoġġawhom bħala grupp tal-PPE u ma importanti biex terġa' tinkiseb il fiduċja u jissaħħu l-ekonomiji tagħna, l-SMEs tagħna u joffru impjiegi liċ-ċittadini tagħna. Ir-rata għolja ta' qatt hija inaċċettabbli u hemm bżonn ta' bidliet strutturali biex jerġa' jkollna aktar tkabbir u kompetittività. Għalhekk aħna um, nilqgħu bħerqa il-sinjali pozittiv li qed jassuna l ekonomija ma xorta nafu li għad baqa ħafna sforzi x'namlu biex nilħqu il-livelli li rridu naslu għalihom. U dana jirris mux bis ċifri umma impiegi għal ċittadini tagħna. Aħna nilqaw il-progress li sar fil-Konsill Ewropew imma aħna imħasbin dwar jekk l-Unjoni Ewropea ix se tkun kapaċi tiffinanzja l-prioritajiet tagħha President, il-grupp tagħna dejjem eh, saħa illi fl-Unjoni Ewropea tal-lum għandna bżonn li nkomplu nsaħħu l-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u budġetarji għaliex dak li jolqot kapital waħda, kapitali waħda għandu impatt fuq eh, l-oħrajn u jekk aħna nistgħu nitalmu xi ħaġa mill-kriżi ekonomika li għaddejna minna hija propju li llum tant aħna integrati illi illi jdu noħorqu il-qafas leġislattiv sabiex l-ekonomiji tagħna jkunu jistgħu jaħdmu u jiffunzjonaw fl-Unjoni li qegħdin ngħixu fiha. Rridu nikkompletaw l-Unjoni Bankarja għaliex bank eh, li falli m'għandux ikollu l-possibilità li tellef l istabbilità ta' sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk aħna nemnu illi din l-Unjoni Bankarja rridu nikkompletawha malar kemm jista' jkunu u arġenti żgur qabel il-tmim tal-mandat leġislattiv tagħna. Aħna tajna l-mandat l bank Ċentrali Ewropew biex jagħmel sorveljanza tal-banek tagħna, imma dan huwa l-ewwel pass biss. Aħna rridu nkomplu bil-mekkaniżmu waħdini ta' riżoluzzjoni u nikkonkludu dan il-proġett ewlieni qabel ma jala il-mandat tagħna. Il-Konsil jaraf li l-Unjoni Bankarja tista' tkun kredibbli biss jekk tkun uh, appoġġata minn backstops konvinċenti. Għalhekk il-grupp tagħna jitlob lil konsil biex jiddeċidi mal-arkam jista' jkun fuq il-back fuq dawn il-backstops fil-laqgħa tal-ekofon li mess. Għaliex il-kredibilità tal-Unjoni Bankarja hija medda imma rridu wkoll nibqu ambizjużi fir-rigward tal-irkupru tal-ekonomiji tagħna għandna bżonn ta' iktar impjiegi u mhux djuna ċittadini, għandna bżonn ta' riformi strutturali biex insaħħu l-kompetittività u tkabbir strutturali mhux żidiet fit-taxxa, għandna bżonn ta' eh, riformi strutturali għaliex bekk biss l-SMEs jistgħu jeħdu r-ruħ u joħolqu l-impjiegi it tneħħija ta' ostakoli eżistenti u twessieħ tas suq intern għandu jkun għan fih innifsu. Għalhekk il-PPE jappoġġa bisħieħ talba tal-Kunsill biex jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex titnaqqas il-burokrazija u biex il-liġijiet jkunu applikabbli b'mod iktar faċli, b'mod partikolari għall-SMEs għaliex dawn huma li xprun għall-impjiegi. Sur President irridu nibqaw ambizjużi biex napplikaw is six pack u two pack Il-grupp tagħna se jisħaq il-Kummissjoni il kummissjoni kummissjoni tamel dak li għanda tamel u ma ċedix taħt il-pressjoni għaliex inkella l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u l-governanza ekonomika ġdida tagħna eh, se jkun hemm dubji dwarhom. U jekk il-proċess jibda isu jeħel, mhux biss se nitilfu l-past badna manna mnejn nerġgħu nsibu ruħna eh, fil-kriżi illi qegħdin nagħmlu ħilitna biex noħorġu minna l-istatistika li wasletilna mill-Irlanda u rieti li responsabilità fiskali flimkien ma' riformi ambizzjużi jagħtu riżultati waħna aħna rridu nkomplu f'din it-triq imma iktar u iktar aħna kontenti li l-Konsil fl-aħħar irnexxielu biex issib il-flus li kienu neqsin fl-2013 Aħna niskantaw biss illi dam daqsek għaliex f'Lulju diġà aħna konna konvinti li konna l-ħakna ftehim. Dan il-Parlament kien ċar ħafna fuq it-talbiet ewlenin tiegħu. L-ewwel illi 3.7 biljuni għall-2013 li kienu għadhom pendenti kellhom jitħallsu u t-tieni net illi aħna nitolbu klawżola ta' reviżjoni u t-tielet net illi nistennew illi jitwaqaf grupp ta' livelloli biex jeżamina s-sistema ta' risorsi propji. Dawn kienu talbiet raġonevoli u aħna nemnu e, emminna li kienu diġaġa aċċettati. U sur President, dawn it punti sa'biljuni dan mhux flus ġodda huma flus li l-istati membri u f'ħafna situazzjonijiet dawk l-istess stati membri li mblukkaw e, diġa nefquhom nefquwa fuq programmi pal Erasmus fejn 250.000 zazuħu zazuwa ta' kull sena jistaw igawdu minn esperjenzi f'universitajiet f'pajjiżi oħrajn kienu flus li ntnefqu fil-proġetti ta' infrastruttura, fil-kostruzzjoni, ta' toroq ġodda, pontijiet ġodda fakkarkom illi kienem 11.000 km li ta', ta dawn it-toro illi ġew rinnovati jew mibnija fl-aħħar perspettiva finanzjarja flus illi ntef ukoll fis-settur tal-enerġija biex nkunu inqas niddependi fuq pajjiżi terzi. U meta wieħed ħares li traċedja tal Lampedusa kienu flus iva forsi mhux biżejjed imma li ntef ukoll fuq il-Frontex sabiex il-frontieri tagħna jibqgħu sikuri Dak kollu li kien qed jitlob dan il-Parlament, dak kollu li qed jitlob il-Parlament huwa li dawn il-kontijiet jitħallsu meta jiġu preżentati għaliex dawn u azzjonijiet konġunti oħra finanzjati mill għafas finanzjarju multianwali u ma' edin emmek għal-ġi ta' ċittadini kollha tagħna kollegi, raġuni għal ġej għallura għal dan il-punt u għalfej dan il-grupp tant saħaq fuq li għanna nżomm il-finanzi tagħna kif imiss u għalli aħna mħasbin. mil band aħna qed ninsistu li l-budget Ewropew irid jitnaqqas imma fl-istess ħin Edin najdu u koll illi jemżon ta' aktar azzjoniet fuq livell Ewropew, per eżempju għal dak li għandu xaqsam l-immigrazzjoni għadna kif semmejtilkom dan. Sur President, ejjew natu daqqatajn lej dak li aħna qed niddiskutu l-lum l-affarijiet l-oħra li ddiskutejtu fil-Konsill Ewropew Il-kapijiet tal-gvernu tal-istati xiridu li tagħmel l-Unjoni Ewropea jridu għat investa f'innovazzjoni biex trawem suq waħdini digitali u tat telecoms Iridu eh, l-Unjoni Ewropea biex tagħmel dak kollu li tista biex eh, ittem is-suq digitali waħdini sal-2015 Din hija xi ħaġa li aħna nappoġġawha bisħiħa għaliex nemnu l-investimenti ta' dan it-tip jattiraw finanzjament mis-settur privat li mbagħad jiġġenera erba sa ħames darbiet il-flus li kun ġew investiti fihom. Pala grupp aħna dejjem għadna l-investimenti konġunti fl-edukazzjoni u fit-talim ta' ħili ġodda jistaw waslu għal ta' impiegi ġodda imma jekk għadem għadna jekk aħna rridu noħol impiegi bla spejjes mela s-suq wahdini u għall-uniku mezz kif aħna nistaw namlu dan u s-suq wahdini digitali b'mod partikolari għandu potenzjal li għadna maħnix qed nisfruttawh dan is-settur waħdu eh, qed jistenna li se jkun hemm 900,000 posta xogħol battal sal-2015 Aħna rridu insaħħu azzjonijiet konġunti fuq livell Ewropew f'dan il-qasam u b'mod partikolari rridu wkoll noħolqu l-kondizzjonijiet xirqa għal-investimenti kbar f'networks fissi u uh, eh, minna li kunu wireless. Għalhekk aħna appoġġajna il-programmi Cosme u Horizon 2020 u għalek eh, eh, u koll il-grupp tana u l-parlament appoġġa l-inizjattiva l-impiegi ta' zazah u l-garanzija zazah li diskutejtu fil-Konsill Ewropew. Għalix maħdam il prioritajiet u l-enin tana hija propju li nindirizzaw il-problema tal-qat fost iż-żazax. Hija sempliċi aħna ma nistawx bħala soċjetà naħdmu nimxu l-qoddim jekk 50% taż-żazax tagħna huma qiegħda. Sur President, l-Europa mhijiex kontinent tar-riżorsi, Għalhekk aħna rridu nisħu fuq il-ħiliet, l-edukazzjoni tal-imtu l-ħajja u iktar fuq il-mobilità. Dan dejjem kien l-argument tagħna fil-Parlament u l-vot tagħna f'Ottubru għal rikonoxximent tal kwalifiki professjonali uh, kien ilu ġej. Imma Sur Von Rompuy jiena najt illi aħna imħazbin dwar min se jħallas għal dawn l-inizjattivi kollha jekk mhux il-budget Ewropew u l-qafas finanzjarju multianwali. Aħna ma nix nibqaw f'dan l-istaġnar fis situazzjoni tal-budget Ewropea. Aħna mħasbin illi dejjem innidu inizjattivi ġodda Ewropew, Ewropej, imma mbagħad meta naslu għal responsabiltajiet finanzjarji li morru magħhom ħadd ma jrid jaf. Sfortunatament dan ifisser li l-Kunsill Ewropew jew qiegħed wieħed programmi li qatt maħna ma se jsiru realtà jew inkella bil-deficit eh, li ġab l-ekonomija tagħna kollha arkubtejhom se jkompli jinfirex u jilħaq l-budget tal-Unjoni Ewropea u koll l-impen tal-istati membri li jaħdmu fl-imkien li juru solidarjetà u jiffinanzjaw is-soluzzjonijiet komuni li qbilna fuqhom. Il-grupp tagħna se jkompli jixfruna għall ewropa li tkun iktar b'saħħetha f'dan ir-rigward fid dawn is-setturi kollha għaliex aħna nemnu li jekk aħna naħdmu fl-imkien niksbu minn valur miżju tal-ġid tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi. Grazzi, signora. Grazzi ħafna, Signora Votman. Issa l-Onorevoli Guerrero Grazzi ħafna sur President tal-Kunsil, Viċi President tal-Kommissjoni, mintom se tiskantaw li imma il-grupp tiegħi m'għandux l-istess idea dwar ir-riżultati miksuba mill-Kunsill Ewropew ta' din is-sena. Ovvjament huwa ħaġa normali li ma jkollniex opinjonijiet l-istess u li jaqblu meta niġu biex niddiskutu nitolbu spjegazzjonijiet. Ftit ta' snin ilu eh, kien hemm ċajta eh, li kienet qed iddur fi Spanja kienet waħda pjuttost stramba ma xi ħadd saqsa sħana jew kesħa. U xi ħadd qal le la kesħa u laqqas sħana zero gradi. Eh, dan ifisser li la kesħa u la asħana u zero degrees jaslu fi Brussel, fi Spanja, kullimkien. U ek nistaw najdu li l-Konsill Ewropew la kien tajja paqas ħeżin kien fin-nofs, kien fetel. Kien hemm miżuri imwieda sal-2015 affarijiet oħrajn li qasbis ġew indirezzati u għalhekk aħna maħniex sodisfatti. Ma imma laqas eh, esagġeratament għaliex aħna ma kellix istennijiet għoljien għal dal-Konsill Ewropew wara kollox. Issa l-ideja illi dan kien konsill illi ma kienx fuq ix-xifer ta' xi preċipizzju huwa minnu wkoll vera li l-Ewropa m'għadix fis-sitwazzjoni li kienet sa ftit snin ilu. Ma ħriġna mill-ITU dik il-fażi għaddiet imma xorta l-Ewropa għada marida u jekk ma neħdux il-miżuri xirqa mela din il-marda sessir waħda kronika il-Kunsill, il-Kommissjoni u ħafna stati membri forsi issa qegħdin bidejhom fuq żaqhom qed jieħdu naqra nifs. Għadu bidejhom fuq żaqhom biex qed jgħidu hija salaru wa warajna nistgħu nistrieħu naqra ejjew ħalli nieqfu ftit. Imma le m'hemmx raġuni valida biex wieħed joqgħod bideh fuq zaqqu. u m'hemm aqaseb da raġuni li wieħed jieqaf biex jistrieħ ħanħarsu lejn iċ-ċifri it il-data tal-Unjoni Ewropea turi li fl-aħħar erba' xhur le l-aħħar tliet xhur kabbir finanzjarju eh, fid-dawl tas sena sħiħa meta mqabbel ma l-istess tliet xhur tal-2012 et inħarsu lejt kabbir ta' 0.5% hemm 17 il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi għandhom iktar minn 10% ta' qat ħamsa minnhom għandu rata tal-qat li jaqola minn 15% u tnejn minnhom ola minn 25%. L-ekonomisti jaqblu li 10 jew 15% ta' qatt se jwaslu għal 10 eh, snin eh, mitlufa hemm pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni għar minn ta' oħrajn, imma b'mod ġenerali s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija waħda serja. Jekk nitkellmu dwar il-faqar, wieħed minn kun erba' ċittadini Ewropej eh, raw li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom marret tal-lar, hemm iktar faqar u iktar inugwaljanzi milli kien hemm qabel. Nistgħu allura mela b'dan kollu noqogħdu bidejna fuq saqna ma naħsibx mill-2009 law Aħna rajna ħafna titjib u kol titjib sinifikanti, imma xorta għatem lok għal applikazzjoni aħjar tal-politika monetarja u fiskali hemm iktar lokal tkabbir dak il-pajjiżi li m'għandhom xtejnu u problemi finanzjarji xorta għandhom bżonn ta' politiki xirqa jekk aħna nħarsu lejn l-Unjoni Bankarja u l-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni iva dawn huma idea tajbin imma dak kollha l-affarijiet l-oħrajn illi Eh, għedin jissemmew dawn huma riformi, riformi mill-qiegħ sal illi għadhom ma sarux realtà u mill-lider se jdumu biex isiru realtà. Issa jekk ikunx l-2016 u l-2018 ebda waħda minn dawn id-dati għalli jemju uh, eh, mija waħda realista. Il-Konsil kien dajjef fuq ħafna punti aħna nafu illi aħna m'għandniex imsieħba u laqqas manna alleati sempliċement eh, partijiet terzi u sekondi illi għandhom l-istess interessi strateġiċi li għanna aħna. Aħna m'għandniex eh, nippermettu illi Eh, jisir spionaċ u jitkixfu dwar eh, funzjonarji tal-Unjoni Ewropea jew nies li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea ma nistgħux nippermettu li jkun hemm sorveljanza tal-massa fuq iċ-ċittadini tagħna. Id-dritt tal-privatezza huwa dritt fondamentali li jrid ikun irrispettat fl-Unjoni Ewropea kollha. U l-Kunsell kien dajjef wiesa fuq dawn l-affarijiet fil-fatt il-rispons tal-Parlament kienet ferm aktar soda meta aħna approvajna rizoluzzjoni biex nissospendu l-ftehim Swift. Dak dik kienet it-tweġiba u reazzjoni tal-Parlament Ewropew ħafna kumitati marru l-Istati Uniti sa il-ġimgħa li għaddiet il-kumitati IBEF fost oħrajn. Eh, wassal il-messaġġ ta' kemm kien dizappuntat il-Parlament Ewropew b'din il-kwistjoni kollha. U x-xogħol biex dakoll li kienu għamlu l-Istati Uniti uh, li għabiex jaqsam ma' sorveljanza tal-massa. Fl-aħħar net eh, nixtieq li konkludi billi ngħid kentejn oħra aħna ma nistawx nippermettu li deficit illi bilna fuqhom li 2000 ta' essa jiġi pospost għal-2015 irridu nindirizzaw għad il-problema ma l-għar kem jista' jkun din il-kwestjoni ta' din protezzjoni Ewropew imma jissolvu eh, problemi tar eh, li għadhom hemmhekk nistgħu insolvu l-problemi fis-settur bankarju u jerġa' jibda jaslu il-flus il flus lill ekonomija reali fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja aħna nafu illi il- il-twaqif istituzzjonali tal-EMU eh, uh, mhuwiex xira. Jiġifieri ma sarx progress fuq l-EMU għandna bżonn ta' eh, organizzazzjoni ġodda mal-Unjoni Bankarja u aħna nafu li sar xogħol imma l-kriżi għadha imma jekk se nibqa' mixi f'din id-direzzjoni anki eh, sal 20 sena oħra ma jkunx hemm stat membru Ewropew wieħed fil-G8 Umbat dwar il-traċedji il li seħu fil-Mediterran dan l-axħar hemm bżonn ta' azzjoni konkreta, politika tal-immigrazzjoni li tkun realista ma nkomplux noqogħdu nipposponu dawn l-affarijiet sa' Ġunju 2014. Dan huwa pass ta' sew ċiniku rrid ngħid ukoll li meta kien hemm flussi migratorji qawwijin mill-Afrika ta' fuq minħabba il-kriżi u il ir-rebbija arbija eh, ma, sar xej ma konniex lesti issem il-problema bis-Sirja xorta maħniex lesti se se nkomplu nistennew sal-2014 u eh, jekk inkomplu sejrin hekk se jkun hemm iktar inkwit forsi il-Lebanon, il-Libja u aħna xorta waħda nkunu aħna eh, naraw l-affarijiet u maħniex lesti li nagħmlu xejn dwarhom. Grazie onorevole Parvanova, la parola adesso onorevole Rebecca. Grazie, Nazual għal onorevole Arms. President, kollegi, naħatija ju ħafna ċittadini oħrajn illi jaħsbu illi l-Europa tares il-valuri komuni Ewropej dan is-summit tal-aħħar kien diżappunt enormi, ma nafx għalfej id-deċidejtu li tifaw Lampedusa fuq l-agenda, jekk laqas biss stajtu tamlu bidla waħda fil-politika tagħna l-azil u l immigrazzjoni aħna maħniġ għedin naċċertaw li sistema attuali li li l-qasmi brillanti xie għaffattu l-qasmi implementata sew kifini f-stati membri. Manna ebda politika ta' l-immigrazzjoni li tista' treġixxi għal pressjoni li nisabu taħt l-lum, għedin fallu f'termini ta' Sirja u il-politika tagħna l-immigrazzjoni si trid tiġi diskussa għaliex ma ntqal xejn ġdid. It-tieni kbar kapitlu huwa l-kwistjoni tal-libertajiet ċivili u ħarsin tad-dejta aħna nafu. Ni inna nafu għal xi ġemat issa grazzi għal Edward Snowden illi aħna qed nidu interċettati u li il kanċellira ta' Ġermanja ġiet interċettata minn mindu rifjutat illi tkun konformi ma dak li qalu l-Amerikani għom l-Amerikani fuq l-gwerra tal-Iraq. U x'in ir razzjoni tal-Ewropa xejn? Ir-regolament tal-ħarsin tad-dejta Ewropea intwarbet, hemm xi deċiżjonijiet vagi mċajprin biex jitfaq jibgħatu xi nies eh, Ġermanja, imma mbagħad fil-Istati Uniti lej Washington, imma mbagħad fil-Ġermanja smajt li l-ikbar spju Ġermani mar l-Amerika biex jitkellem ma' spjun ta' l-Amerikani biex jitkellem magħhom biex jerrek kien xi tibdil. L-arranġamenti miżewġ naħat dan juri illi dan is-summit ma xejn biex jipprova jitratta dawn il kustjonijiet Aħna ridna illi il-ftajim tal-PNR jiġi sospis, aħna nħossu illi huwa tassew tal-mistħija kif l-Amerikani qed jgħidu li huma qegħdin il uh, l-espionaċ imma ċorta waħda ħajkomplu għaddejjien l-Amerikani ġimma diħla kif xej isu xej mux xej. Ma suppos edin namlu għahna. ħagħuħra. Aħna, issa, daqqa waħda. Edin nitkelmu dwar il-reforma tal-Unjoni Ewropea, imma issa fil- fil-ladba ta' summit daqqa waħda jidher illi xi miżuri fuq żmien qasir li ħajjittieħdu biss fuq kondizzjoni li l-pajjiżi li huma fi kriżi ser iwettqu l idea ta' Angela Merkel fuq il-kompetitività u jwettqu l-aġenda ta' riforma tagħha. U toqom il-flus l-aħħar minuta għal dawn l-affarijiet. Il-Parlament ġessib x'jidrilu dwar dan. Ma nafx, ma Martin Schulz li tantu għal popolari fil-stampa, fil-medja. Saħajiet xi ħaġa dwar il-kwistjoni? Il-Parlament Ewropew se jagħmel biex iħares il-valuri ta' min jieħu d-deċiżjonijiet fil-Unjoni Ewropea u mhux jisaraħ biss fuq miżuri u deċiżjonijiet li huwa marbuta maż-żona euro. Grazzi tassew. Is-Sur Jeffrey Van Arden. Grazzi. Aħna nilqaw il-progress jagħmel il-Kunsill fuq id-deregolamentazzjoni, promozzjoni tal-kummerċ, il-rida illi naqdu il-msieħba tal-vant u kif ukoll u il-suq digitali u servizzi digitali. Unbat fil istess ħin sur Barroso qal li ħajn daħal fi kwistjonijiet ta' gvern eh, nazzjonali jastaw li l-Kummissjoni kollha kemmi eh, jasli għal messaġġ però ma sabax u ma wasalx għaliex sissa jidher li kollox għaddej kif kien. Per eżempju, il-Port Services Directive dan kien irrifjutat minn din is-sala fl-2003 u għal oħra fl-2007. Iżda ma ċedewx fuqa, reġet, reġew eh, tawanis ġdid għalfej. Għax forsi sur kalas, eh, għalfej, sur forsi sur kalas jista' jirġa' seba darbtej? Ovvjament, aħna nistgħu innaqsu regolamentazzjoni ta' mill-ħsara u innaqsu d-direttorati Ewropej kif ukoll il-burokratiċi, innaqsu l-uffiċjali u naqsu proġetti li huma għal qalb ċertu nies biex ikun hemm iktar kompetitività inqas burokrazija u budget li jkun inqas li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Jiena U koll nilqa il-ftejm minna mal-Kanada fuq il-kommerċ, ma nistawx noqodu u bajnija marbutin. Aħna għalfejn ma diskutejniex il fejn l mal-Indja, għaliex issa daqt ħajska di l-opportunità kemm fil-risanijiet għawek kif ukoll hemmhekk. U laqas ma tantxu għafna wisħin biex nalqu fuq il-ftejn kummerċjali mal-Amerika, ma nistawx nħallu dan l-opportunita ħarbulna fuq il-summit fuq il-konklużjoni fuq Lampedusa saħaq fuq il-World Frontex. Dan il-dibattitu saħaq fuq il-problemi ta' pajjiżi li qegħdin fuq quddiem f'dawn il-problemi. Iżda ma semmiċ illi żewġ terzi mill-applikazzjoni tal-ażil saru jisiru f'ħames pajjiżi tal-naħa ta' fuq inklus tijaj, ġifiri di mhix kwistjoni li u forum ġodda tal-migrazzjoni legali jew sempliċi bed naqsmu l-problemi imma nwaqfu dawn il-problemi jsiru u nippruvaw nelbu l-isfida u l-problema l-fenomenu fin fejġej mis-sors tiegħu u għalhekk nilqaw illi aħna ikonna ftemit ma' pajjiżi transiti u mal kontrolli tal frontiri ta' dawk il-pajjiżi biex ma jkunx hemm din immigrazzjoni ta' massa biex inkontrollata u mhux sempliċiment naqbdu nieħdu l-linja li ħadet l-Unjoni Ewropea li ktet toħloq problemi min itolvi. Issa, fuq il-problema li kellna fuq ispjonaġġ. U ma nafx issa fuq din il kemmi sinċira ir-rabja tal-Kommissjoni fuq dawn l-attivitajiet allegati l-NSA, intom rajtu il-kommenti tal fiġi President Redding i taħseb bid-dera li tgħid li dak li aħna nabżolu li nsaħħu l-Ewropa fil-qasam tal-intelligenza biex naċċertaw illi aħna ninegozja fuq termini jindaqs mal-Istati Uniti. L-NSA għandha bżonn il-naħa Ewropea Issa xi miss, xi fada, xi jonqos li no illi nivvintaw, sur President, ġifieri mhux li kien hemm xi prinċipju mela li qegħdin jibżaw minnu, sempliċiment qegħdin jibżaw l-Ewropej li l istati Uniti kellhom il-kapaċitajiet u s-settat u s-saħħa li ma kellix l-Ewropa, ġifieri barra din l-ipokrazija turi kemm il-Kummissjoni Ewropea tasew mhijiex rip il-verità, anti titbiet mill-verità, ej kull ma trid illi iżżid is-setat tagħha, il-kompetenzi tagħha, imma issa mhux qed taraf illi domanda hija l-opposta l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ħafna inqas u tagħmel ħafna aħjar. Grazie l President, kollegi. Għan titkellmu dwar l-ħar summit. Ikolli ngħid illi kien summit, summit fejn tlifna ħafna opportunitajiet fejn għadna nitlajjaw u il-Parlament Ewropew fil-ġimgħat li ġejjin kienet ħares lejn l-Eurobarometru. Is-surveys ħarġu mill-Eurobarometru ħaġa minn ħarġet minn daw kienu in fiduċa Mkvidenza fil-istituzzjonijiet fil-dawl fil-jiem qabel is-summit mara l-lar. U naseb il prezentazzjonijiet me konklużjonijiet tal-Konsil ma tantx ħajjejnu biex ħedġu il-ċittadini li votaw fir-rbija li jmiss u żgur musta jmorru biex jivvotaw biex jaraw x'tib ta' Ewropa jridu għaliex dan huwa falliment politiku, falliment minn naħa tal-parċipanti tas-summit minn eh, naħa tal-gvernijiet tagħna aħna rridu nistaqsu mistoqsijiet li nfusna ebda deċiżjoni ma tieħdet fuq l-iktar kwistjonijiet urġenti li jħtieġu kienu jħtieġu eh, xi reazzjoni, pereżempju l-migrazzjoni, l appenduża Lampedusa ma ntużax bħala raġuni ta' priorità fil-qasam tal-politika, tal-azil u migrazzjoni biex nitalmu mill-lessonijiet li ġarrabna u biex intejbu s-situazzjoni biex il-gvernijiet ta' Malta u l-Italja marru lura f'sitwazzjoni bistess problemi li kellhom minn barru għas-summit għaliex is-solidarjetà Ewropea li talbu kienet nisa, kien hemm s sqarrijiet eh, vagi l-emmulaw li jgħamlu xi ħaġa dwar il-pajjiżi origini u xej, xej eh, sesso ta' sugu. X'tib problemi qegħdin jitkellmu dwarhom? kikku għurin jafu xinu problemi, kikku ħajħarsu lejn it-Trattat ta' Lisbona, jaraw fejn jistgħu isibu xi eh, kwistjonijiet li jorbtu bejn il-politika ta' żvilupp u dak li hemm fi trattati Ħarsu lejn MDGs u jaraw eżattament jekk wetqux l-impenji jew ħajtwetqux l-impenji tagħhom. Xejn ma sar, sempliċiment nuqqas tazzjoni li tal-mistħija. Din hija kwestjoni kien fejn kien hemm ħafna klim sabiħ u klim fira fuq kif se, se, tagħmel Ewropea fuq għadi. U fil-verità dan ma, sarraf xejn. Ħadd ma jħares lejn il-potenzjali li tlifna bil-attitudni l-imġibatana, aħna bajna fej konna, jekk, anzi mux għar morna l-ura, Aħna tiedunna li Merkel trid timponi l-mudell tagħha fuq l-Unjoni Ewropea, iżda ma naraw ebda mod kif proposti li għandna għodimna ħajja motivaw iż-żgħażagħ tagħna fl-Unjoni Ewropea biex imor jieħdu sem fl-elezzjonijiet. Jista' jkun illi aħna il-vitmi fil-verità għaliex iż-żgħażagħ huma imdejqin l-Unjoni Ewropea u xejbu qed isir biex intejbu l-żbalji tal-modi u l-gvernijiet għandhom ir-responsabilità imma aħna ħakul inħallsu qaret. Jien għandi ħafna iktar xirrit ngħid l-iktar fuq l-Unjoni Bankarja. Kulħadd jaf li jekk xejn ma jsir mill-aktar fis ma ħasbiċew kriżi bankarja oħra. M'aħniex sitwazzjoni aħjar milli konna fl-aħħar kriżi bankarja. M'hemmx regolamentazzjoni sew sura ta' nies fuq il-banek individwali, m'hemmx eh, xejn ċar fuq x'ser li ma triq ħanaqbdu biex nippruvaw nelbu din il-problema. Ħadd baqal min seħallas xiex, min ħajkun responsabli għal xiex, min ħajkun responsabli għal xiex, dawn huma kollha affarijiet li huma qegħdin jiġru fl-arja u ħadd ma jafx huma tweġibiet tagħhom għal-jom. Aħna ġibgħet wara samet li jmiss ħankunu nagħmlu sqarrijiet u kommenti tagħna kollha ħajsfaw fix-xejn. Ħajitwarbu u ħanaddu samet l wara u nispiċaw nkomplu l-indeċiżjoni u nuqqas ta' sustanza ta' deċiżjoni ta' sostanza. Qabel, tiġi matilu ħadna deċiżjonijiet fuq il-budget, fuq il-budget li għamenda, fuq il-ħlasijiet li kellhom isiru. Għamilna sqarijiet ċari ta' budget 2013-2014 għamilna ċara li kien hemm deficit ta' 80 biljun u li ma nistawx ibqgħu sejrin hekk fl-2014 ma jemix sens li konna dan il-budget deficit ehm, li bqa' dej. U għaluna li hemm flejjes fil-budget biex nġildu kontra il- għad fost il żaza fejn huma dawn il ma meta taħdem dit biċċa mod kif qed taħdem. Qed nitkellmu dwar Ewropa Diġitali fejn ma l-flejjes? M'hemmx flejjes il-programm. Il-fondi il-fondi huma neqsin fil-programmi kollha, ma nistgħux nifhmu. Ma sax fodi. Kull kram jaf illi iċ-ċifri mhux qegħdin jagħmlu sens u, min suppost qed jifhem mhux jew mhux qed jifhem jew ma jagħmel xejn u naħseb l-istess totalik reprezenti nittama li tifhem x'qed tipprova ngħidlek. Grazzi. Sur varaj. Sur po ta sewt ni għost jek narak 5 novembru l-lum festa, mit sena ilu kienem tentativ illi jisplodaw, jisplodew il-parlament u jelbu l-konstituzjoni. Dan kien approċ violenti, inti ħatta iktar approċ teknokratiku, monotonu għal dan din il-krizi u inti tkellem dwar l tal-Ewropa u se tagħmel fuq l-impjiegi ma fil-verità xejn fl-Unjoni ma jsimur għall-aħjar, anzi il-kontijiet jew 18 sena wieħed wara l-ieħor ilhom ma jaqblux. Jew issa qiegħu 19 sena infila illi mux għedin jamlu sens u għet jgħidu li jinti t-prova taffi il-gravità ta' situazzjoni, jinti tgħidi li taffi li il għat fi zaza u il-fuq minn 50% bħafna pajjiżi, ovvjament, inti probabbilment taf illi hemm ħafna iktar oppożizzjoni milli kien hemm qabel, oppożizzjoni ta' vera, ħafna minnha hija oppożizzjoni kera. Affarijiet illi anki jien personalment ma nkunx irrid inkun konness ma jew. Jien dawk is-snin ilu, xi nilu ilu jiena speċajt fi għawċ għaliex eh, jiena staqsejt eh, min kien il-persuna li il-ħajat tijak. U jina tawli taw li um, kellin ħallas multa ta' 3000 euro, missa ovvjament mux eh, <laughs> jina sa kolinejt li irranġaj ta' xinti tider ħafna aħjar fil-bot kifet tilbes. Imma il-problema il affart ma' marrux għall-aħjar għaliex l-Komissjoni l-Parlament ma tajbux il-konnezzjoni mal-Parlament. U għalhekk għandna din il-maltempata elettorali li hija li ġejja li għaddin fuq xifer irdum. Iżda inti tista' twaqqaf illi dawn il-forzi li aħna ma nistgħux nikkontrollaw li jitsu fil-parlament billi tammetti illi issa wasal iż-żmien illi neġitimizzaw il-istituzzjonijiet billi ikon referendum Eh, li huma ħilsa fl-istati membri dwar jekk anke suppost il-pożizzjoni tiegħek teżisti għaliex il-Ġerma għaliex l-Olandiżi, il franċiżi qalu le inti mhux suppost qed hemmhekk għax dawk qablu vito u xorta waħda komplejt għaddej su xejn mhux xejn. Allura inti lesa li tibqa' hemmhekk u tistenna din il-matempata elettorali jew se tieħu inizjattiva talmen l-almu tiegħek biex tilleġittimizza mod demokratiku din l-Unjoni Ewropea jew le. Grazie onorevole Farage, ora do la parola onorevole Stadler. Grazie. Is-Sur Stadler. President, it is kollegi. L-ewwel ngħid jiena kollu ngħid minix waħdi illi nemmen illi il kriżi finanzjarja hija għal biċċar kbira spiċċat propjament. Imma inti kull ma milt illi jittir rnexxilek tirpinna naqra ħin, naqra żmien xejn aktar bil-biljuni li infaqt. Iċ-ċittadini iridu li niċċaraw ħafna affarijiet. Jien ħan nipprova niċċara nafoka fuq punti 43 u 44 ta' konklużjonijiet għax ma nix ħafna ħin jgħid hawnhekk illi hija rikapitalizzazzjoni diretta ta' banek li ma falluti il-mekanizmu stabilità Ewropea ser tiddaħħal. U jgħid ukoll illi illi xojbe il-Ministru Finanzjarju qal illi memx flejjes mill konsekwenzi ta' taxxa li jser jintefqu biex nsalvaw il-banek u mus se jkunem ebda tip ta' fond ta' faddili li ħajji tuqqafal dan il-an. Dal-jenat il-msiħeb kota kolletjani spidijajt li da mux il-kas il-verita. Imma fil ħal kif taħdem għal xek musa jużaw flejjes ta' konsekwenzi ta' taxxi biex nejnu l-banek mela se jiġri, irridu nixċaraw għad il-bicċa. Aħna rridu nistabrix użatament kif dan il-banek li għet ifallu ser jitpoġġew fuq eh, l-bazi li iktar stabli u soda. Dan u kompatibli dak li qed jgħid Sur Schroeder, dak li tgħid Merkel u dak li qed jgħidu l-msieħba ta' koalizjoni tal-SPD jew qed jgħid mhux se jseħħ. Dwar il-fondi, min qed imexxi il-fondi monetarji qed jgħidu li ħajkun hemm rata t taxxa ġenerali li se tiġi applikata lil faddil kollu Dan huwa ammont ta' barra minnaw enormi. Aħna qegħdin nittolbu il qabel l-elezzjonijiet il-Konsil il-Kommissjoni għamlu ċara daqs il-kristalli dan it-tip tal-levi mustar jiġi applikat fl-Unjoni Ewropea. Tielet punt. Il-mekanizmu supervizorju bankarju li inti tant għan umal qalbek. Sir sir sir, x'ser jibqa, ser jiżarma, ser jitneħħa, x'liema regoli ser jiġu mtejba. Basil tlieta mhux biżejjed qed jgħidulna, mhux se jkun biex intaffu spekulazzjoni finanzjarja, mhux se jkun biex naraw illi il-banek ma waqfu li kreditu jibqaw sejrin għall smes Imma mis-sosjeti di x'timmu minn dawn ir-regoli ħasolvu s-sitwazzjoni li ma parti tal-Unjoni Bankarja ħad tipprovdi il-supervizjoni bankarja sabiex narraw illi eżattament x'jistgħu ma jistgħux jagħmlu l-banek. Jekk dawn se jagħmlu fil-supervizjoni tal-banek mela jridu jkollhom regoli ċari ħafna fuq eżattament kif ħajmlu li biex xogħol dawn huma punti ewlenin juru xejn ma solva. Inti sempliċement infaq biljuni ta' flejjes ta' konċipenti ta' taxxa biex biex tirbaħ u żmien u jiex ħaġa li konċipenti ta' taxxa jkunu kontra fil-elezzjoni li miżgur. Grazzi, ora passja. Grazzi, issa naddu għat tweġibiet minnaħa ta' l-ewwel il-President, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Sefkovic. <clears throat> Grazzi, President. Naħseb li jena naqbel ma dawk il-kellima kollha li fakruna li l-irkupru huwa wieħed fraġli. Naħseb li dan kien ċar ħafna u semmejtu fl-istqarrija tiegħi li l irkupru qed narawh qiegħed hemm imma huwa wieħed fraġni. Ovvjament ma nistawx noqogħdu bidejna fuq zaqna għaliex nafu li s-swieq tax-xogħol ħafna drabi E, jibdow jirkupraw u jirpuljaw sitxur wara ma jibda rkupru ekonomiku. U għalek irridu namlu dak kollu possibli biex nikkonsolidaw it-kabbir biex bekk ikun hemm żieda ta' rata tal impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea. Naqbel ukoll ma daw kollha li qegħdin e, ħeġġu l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri jagħmlu aktar għażażaħ naħseb li huwa ċar li żviluppajna strumenti ġodda iżda pajt kemm xejn sorpriż meta ħarist lejn kemm stati membri diġa wetqu e, skemi għal garanzija zaza. Irċevejna garanziji biss minn sitt stati membri. U aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nikkomunikaw mal-bqija tal-stati membri imma l problemi hija partikolarment pertinenti biex ngħinuhom biex jiżviluppaw l-iskemi tagħhom biex inkunu nistgħu nużaw il-flejjes tal-Unjoni Ewropea allokati għal dan taħt skema tal-MFF ġdid u li namlu dan jekk jista' jkun possibbli sa jannar 2014. Naħseb li rridu nitalmu mill-passat u naraw x'inhuma l-karbit tas-suq tal-impjiegi, li huma l-ħiliet li huma neqsin. Il-fatt li aħna kważi miljun postijiet battala fil-qasam digitali u rridu nimlowhom sal-2015 naħseb li huwa importanti, imma rridu naraw x'inhu l-appell, x'ser nagħmlu ħajkonna ħafna Eh, qiegħda imma fl istessin ħin ħanaraw kif ħan importaw forza tax-xogħol minn pajjiżi terzi. Innaħseb li dawn il-ħiliet li mhux qed ilaħqu mad-domanda tal-suq tax-xogħol irridu nagħmlu tajjeb għaliha biex inkunu nistgħu ntejbu l-kompetittività u biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal-ġenerazzjoni zazua fl istessin L-Unjana Bankarja hija verament importanza kruċjali Naħseb li summit ta' Ottubru kien wieħed importanti ħafna biex nittama ħoloq atmosfera tajba u urġenza meħtieġa li iva neħtieġu niksbu progress f'Deċembru għaliex irridu nreġgħu lura dik il-fiduċa tant meħtieġa biex ikonna l-istrumenti finanzjarja meħtieġa u l-assistenza kollha l-verifiki dettaljati li ħajġu mamula mill-Bank Ċentrali Ewropew is-sena d-dieħla fis-settur bankarju fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li din hija l-aħħar biċċa tax-xogħol li rridu nwettqu biex jinerġgħu ikonna fiduċja fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u biex nerġgħu noqogħdu attenti għal dawk il-biżat li għadhom memuża ma' settur bankarju Ewropew f'ċertu mod. Nittamen il-Ministri tal-Finanzi wkoll jagħtu widen għal din l-urġenza tal-appelli minnaħa tal-Konsell Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Fir rigward l-iskema ta' finanzjament, minn ġdita unnek nishtiq najt illi inna nappellaw l-istati membri biex jituna daqqatit ħalli konna massa kritika fil-ħolqin ta' l-istrumenti finanzjarji meħtieġa li mbagħad jippermettu inna tassow nibdow bi-finanzjament iktar b'saħħtu tal-ekonomija reali, speċjalment marbut mal-SMEs Hawnhekk naraw ċertu stati membri li għadu lura qed jużommu kawti fir-rigward l-iskema imma nittamaw li wara diskussjoni fuq il-level ta' kapita statu ta' gvern dawn l-istrumenti ikunu iktar imħadna b'entużjażmu u jkunu jistgħu jiġu għamil mill-aktar fis possibbli. Fir rigward semestru Ewropew u l-AGS il-ġdid istħarriġ ta' tkabbir, il-Kummissjoni ser toħroġ bit basir tagħha u l-analiżi tas-sitwazzjoni ekonomika korrenti f'nofs Novembru u nittamaw li nitalmu mill-vantaġġi u l-iżvantaġġi kollha ta' semestru Ewropew ta' sena li għaddiet u ta' din is-sena biex verament immodernizzaw il-mod kif aħna imwaslu governanza ekonomika. Fuq il-budget 2013 u 14, kwistjoni kruċjali, tafu kemm kienu u kemm huma delikati negozjati, imma naħseb li hemm ċertu ottimizmu minn naħa tal-Kummissjoni biex nużaw il-kreattività kollha tagħna biex insibu soluzzjoni għal kwistjonijiet pendenti li fadal. Naħseb li wasanna rib u naħseb li birrida politika konċernata nkunu nistgħu nkopru l-lakuni kollha li hemm u insolvu din il-problema mill-aktar fis. Fu il-protezzjoni tad data u t-TTIP naħseb li hawnhekk kienet kwistjoni ċara. U batna sinjal ċar mill-Kummissjoni Ewropea li aħna nappoġġaw l-Istati Uniti imma rridu li jirġi kunem fiduċa mill-ġdid fl-istess ħin nafu li hemm negozjati ma' TTIP u għandhom ikomplu. Għala, għaliex ma nħossux li l-FTA potenzjali għandu jitqis bħala rigal mill-Istati membri l istati Uniti. Dan huwa opportunità għalina tnejn u naħseb li rridu negozjaw beħġarna biex nħarsu l-prioritajiet Ewropej fil-qasam tal-kummerċ, standardizzazzjoni u fl-istess ħin nieħdu modija ġdida biex niżguraw li l-protezzjoni tad-dejta ta' ċittadini Ewropej tkun sigura u li dan niksbuh ovvjament jekk ikun hemm pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fuq dawn il-kwistjonijiet tant sensittivi. Fuq il-punt ta' ħari għas Sur Van Orden u l-kommenti li għamel fuq il-pis amministrattiv Nixtieq nifurmakom li qabel il-Kunsill Ewropew kien hemm laqa bejn il-Kummissjoni il-President, il-Prim Ministru tar-Renju Unit u grupp industrijali li laqgħu il-proposti l-ġodda. U nixtieq nserħilkom raskom li aħna qed nieħduha bis-serjetà ħafna fuq din il-kwistjoni u għal dan għanna bżon kooperazzjoni solida kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsill għaliex ħafna mill-proposta ta' semplifikazzjoni għadhom fuq il-mejda tal-leġislaturi u anke ħafna stati membri hemm ħafna gold plating li qed iseħħ. Hemm ħafna xogħol ta' traspożizzjoni li iseħħ. Għal daqstant hemm tnaqqis ta' 5% li qed tiġi mitluba mal-uffiċjali Ewropej iridu jaħdmu aktar għall-istess pagi diffiċli ħafna li min ilu uffiċjal tal-Unjoni Ewropea, diffiċli eh, nqabbel per eżempju daqs ta' funzjonari tal-Kommissjoni Ewropea ma' stati membri partikolari par Renju Unit. Fit-teżor per eżempju hemm 76,000 impjegat li jista' jkun wieħed mill-eżempju li nista' nagħti. Grazzi. Grazzi Viċi President Sefkovic, sal-Onorevoli eh, Sur Van Rompuy. Grazzi. Dan eh, kien Kunsill Ewropew minar sorprizi ma jkolli najtu koll li ċerti reazzjonijiet u koll kont qed nistennihom. Jiena ħafna drabi inħu l-impressjoni illi nkun qed eh, nisma eh, affarijiet li diġà għalu. Il-Kunsill Ewropew bidel ħafna mill-iħsa l-wiċċ minn sena law, ma ma jfissirx li xoħut minnkom uh, xorta wahda jamlu l-istess kritika ma dak kien biss komment uh, politiku Le jena ma konċ euforiku u laqqas ma zajt il-kelma li il-kollega tiegħi użaw. Laqqasat jena cautious optimism, laqqasatek biss. Jena naf illi mill-aspetti finanzjarji il-krizi esistenzjali ta' zona euro hija warajna dak jafu kulħadd imma xorta il-problemi serji ħafna għadhom hemm u il-marda għadna ma feqniex minna jiena hemmhekk naqbel magħkom ukoll. Għalhekk aħna għadna għaddejjin u qegħdin naħdmu għatih. Għaliex jekk xħut minnkom qegħdin tajdu imma xima sar xej minn darf tal kunsill Ewropew ebda deċiżjoni ma tieħdet kollox għadu staġnatu blukkat. blukkat Sinjuri, aħna tkellimna fit-tul ħafna dwar eh, l-agenda digitali, dwar l-innovazzjoni, tkellimna u koll dwar eh, l-enerġija f'Mejju, illi se nitkellmu wkoll dwar l-industrija tad difiża f'Diċembru u l-kompetittività industrijali fi frar, dawn huma kollha eh, proġetti fuq medda ta' żmien medja u twila huma għal ġejjieni eh, u huma ta' importanza kbira ħafna u hemmhekk aħna ħadna deċiżjonijiet ħadna deċiżjonijiet ċari, uh, fissajna dati, ħloqna strumenti, eh, fassalna strateġiji u dak u kol kien importanti għal ġejjeni tal-Europa u dan għamilni kemm il-darba f'ħafna konsilli Ewropej differenti dak li joqogħdu jgħidu kollox blokkat xejn ma ġideċis le jiena ma naqbilx mhux veru da mhux minnu. Issa fuq medda ta' żmien qasira il-riżoluzzjoni waħdanija il-riżoluzzjoni tal-kriżi il-Kommissjoni f'Settembru nidiet proposta. Aħna bħalissa qed niddiskutuha u niddeċidu dwarha serħu moħħkom f'Diċembru. Ovvjament hemm bżonn ta' ħin imma ftit xhur għal riforma eh, eh, ta' dan id-daqs f'dan is-settur hija evoluzzjoni kemm il-darba għattu dan imma qabel tmiem is-sena nkunu ħadna deċiżjoni politika fuq riżoluzzjoni tal-kriżi. Nikkompletaw ukoll is-sorveljanza waħdanija dan huwa importanti wkoll aħna bdejna niddiskutu dal-punt eh, f'Ġunju tal-2012 il-xogħol politiku intemm f'Diċembru għal darboħra kien Diċembru u issa il-Parlament Ewropew għadu kif ikkonkluda waħna issa qegħdin noħolqu din is-sorveljanza eh, waħdanija. F'Ġunju tal-2012 għattilkom li aħna fil-prinċipju deċidejna li noħolqu strument ta' sorveljanza bankarja ftit minn u warana issa. Stess ħaġa se jsir eh, se tkun l-istess ħaġa bil rizoluzzjoni tal-kriżi, l-istess ħaġa u jiena nittama illi dan ix-xogħol kollu jintem qabel il-mandat leġislattiv li għaddej minnu. Issa, jiena mhux qed ngħid illi il-proposti eh, għal-riżoluzzjoni eh, se jitlaqgħu jiġi aċċettat kif inhu dan diġà ġie deċiż mill-Kunsill Ewropew ta' ftit xhur ilu f'Ġunju, hija t-tieni darba li qed ngħidu l-istess ħaġa. L-arranġamenti kontrattwali Dan u kol huwa suġġett kontroversjali ħafna, imma fuq dan u kol għamilna progress waqt l-aħħar laqa tal-Kunsill Ewropew u se niddeċidu fuq il-linji eh, gwida fuq dawn l-arranġamenti kontratwali li hemm bżonnu mal koordinazzjoni s-Sinjura Wortman Kohl semmita l-koordinazzjoni ekonomika dan se niddeċidu fuqhom f'Diċembru ma seħkum moħħkom il-diskussjoni ta' til frott u se tippermetti li nfassa l-proposta li niprezentaw fil-Konsill Ewropew ta' Deċembru. U jekk fl-Unjoni Bankarja jkonna din is-sorveljanza waħdanija riżoluzzjoni tal-kriżijiet għad-zona euro sħiħa u dawk l-oħrajn li jixtiequ jissieħbu fiha. Jekk aħna jkollna arranġamenti kontrattwali li huma biċċa essenzjali tal-Unjoni Ekonomika Meta naraw dan kollu flimkien ma l-Unjoni Budgetarja, ma Six-Pack, ma Two-Pack, il-bicċa kbira tal-rapport tal-presidenti tal ikun uh, twetta u jiena nkun tassew kontent li qabel it-tmim tal-mandat tiegħi u dak tal komissjoni nkunu uh, temmejna bicċa xogħol importanti ħafna ħafna anki eh, dawk u maffarijiet li t snin ilu zgur li ma konna smajna bihom joħlomna bijom smajna fuq Lampedusa li kienet xi ħaġa taru kaza kien skandal imma jkolli ngħid li il-Prim Ministru Letta huwa sodisfat ħafna bil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Iva hemm konklużjonijiet għal fuq meda ta' żmien qasira u f'Diċembru il-Kunsill tal-Ministri se jieħu deċiżjonijiet għal meda ta' żmien qasira fuq livell operattiv saħħu l-Frontex, eh, jaraw li kunem implementazzjoni ta' Eurosur u inizjattivi ta' sorveljanza oħrajn u jekk ikun hemm bżonn nerġgħu niddiskutuh dan il-punt fil-Kunsill Ewropew ta' Deċembru. Issa dwar is-servizzi segreti u uh, il-kontroversja sħiħa li uh, għamet fis-sajf u mbagħad b'dak kollu li serna nafu ftit tal-ġematilu. Kolli ngħid illi eh, il kanċillira Ġermaniża li kienet l-iktar waħda mill-quta mhux biss kienet sodisfatta bil-konklużjonijiet imma saħan sitra enitna infasluhom jiġifieri dik illi kienet l-iktar mill-quta minn dak kollu kienet propju dik illi flimkien ma' oħrajn kitbet it-test li ġie approvat U issa, intom tajdu li ma kien xej fil-waqt li l-persuna l-iktar mill-quta minn din il-kontroversja kienet sodisfatta ħafna. Jiena nittama illi jirnexxinna nilħqu eh, ftejim f'Novembru fuq il-qafas finanzjarju multijanwali għaliex importanti ħafna għal bossa mill proġetti tagħna fostom il-proġett tal-ġlieda kontra il-qat fost iż-żaza, U jiena bħal viċi president tal-Kommissjoni dizappuntat li fuq livell tal-istati membri għadu ma sarx bizzejiet progress eh, biex eh, nibdew bil-proġetti għaliex jekk l-MFF jiġi adottat u approvat qabel minn is-sena nittama li f'Novembru jew Diċembru mela il-finanzjament jista' jibda ħadna prekawzjonijiet kollha għalhekk ikun jista' eh, jibda mill-ewwel ta' Jannar Din hija ovvjament ir-responsabilità tal-Presidenza uh, Litwana u flimkien mal-Parlament Ewropew biex uh, jikkonkludu u jiffinalizzaw dan ix-xogħol tassew uh, importanti illi għad baqa li si. U jiena għawnek nistanajt illi għandi ċertu jajt il-Sir President cautious optimism fuq dan l-MFF. Umbat biex nikkonkludi tlet snin u nofs ilu għallu li illi kelli xeħta ta' eh, impiegat tal-bank u jiena issa wahdi nistan għajjem tempesta elettorali. Kif jista' jkun? li raġel wahdu jista ikollu din il kapacita il, il, il li joħloq din it-tempesta elettorali kieku ma konċint sur Farage illi għatta din eh, kont nieħu eh, kont nieħu goss imma peress illi għatta ent ma interessani xejn. Grazie onorevole Van Rompuy. Grazie onorevole Van Rompuy. Issa eh, nimxu bil-kontra nibdow l-ewwel bl-intervent tal-onorevoli Stadler. Għal minuta. Sur Van Rompuy. Jiena minix interessat fl-apparenzi u mhix kwistjoni li tinteressa l-elettorat. Jiena li interessani huwa dak x'suppost ikun l-Unjoni Bankarja, x'terrappreżenta, x'regoli ser jiġu introdotti. X'ser jipperswadja raċetti kubħali li l-Unjoni Ewropea għandha regoli xir għal banek. Għandek bżonn mekkaniżmu xira biex tiżgura li l-banek ser jaħdmu sew. So Ovvjament il bankira dejjem favur l-istrutturi ta' amministrazzjoni imma tibbaza dan fuq kriterji xirqa, jrid ikun hemm arranġamenti ta' supervizjoni xirqa, mhux arbitrari, rrit ikun hemm regoli ċari, mhux diskrezzjonali. Dan inna nitolbu għalih u ma nixxilekx tispjegana li ma mekanizmu ser twetta uh, biex ittejjeb is-sitwazzjoni li kellna fl-modi. Jekk mhux ser timxi l-qudiem fuq dan laqqas aħna It-tieni għandu x'jaqsam fuq iċ ċaretta fuq minn fejn ġej il-finanzjament jew il-finanzjament mill-ġdid tal-banek li jinsabu fil awċ Forsi tixtieq li jfallu li tkun xi ħaġa iktar loġika, forsi, imma jekk inti ħsertajt li minħalla 16 ma jridx salva il-banek jew m'għandux ikun imġiel li salva l-banek ma jagħmel sens, għalhekk jitit tiżgura li jkollna sitwazzjoni ċara fejn tagħmel sens Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Farage. Tajjeb, irrabjajt, u rispondejtni u nkorlajt, tajjeb, dan sur Van Rompuy jitkellem dwar l-SSM, il-mekanizmu uniku ta' supervizjoni, font ta' rizoluzzjoni. Aħna nitkellmu dwar n nuqqa stampiki ġennata li sena diħla tiftaħ il-bibin berraħ Bulgarija u Romanija, għal forsi s Van rompoj u għali eh, tinjora l-karba tijaj referendum u mhux tibda tattakka lili u l-Euroxettiċi u forsi mbagħad ikonna verament elezzjonijiet Ewropej ma wissik li l-lingwaġġ li inti u l-Kummissjoni Ewropea tużaw mhux il-lingwaġġ tal-popoli normali, anzi inti tpoġġi hemmhekk bil-qeda u dik il-bandiera li fil-fatt l-Olandiżi u l-Franċiżi kienu kontrija, anke l-pozizjoni tijak, kiku laqqas teżisti, mandekx diplomazija, eja issa nissiltu għal voti fil-kampanja elettorali f'Mejju. Unbat naraw. Grazzi. Grazzi, issa l-onorevoli Zimmer għal minuta. Grazzi, President. Mil-ġdijt. Grazzi l-Viċi President tal-Kommissjoni. Grazzi għall-spiegazzjonijiet li tajtuna. Grazzi anke l-President tal-Kunsill. Is-Sur Sefkovic, inti indikajt li diġa' sitt pajjiżi, stati membri tal-Unjoni Ewropea, qablu fi prinċipju li kontribwixxu fondi għall iskema ta' garanzija Zaza. Iżda jekk aħna ġenwinament irridu jkollna flus bil-qoddim biex inkunu nistgħu nifinanzjaw il-programm ta' garanzija Zaza, allura rridu nirrikonoxxu li jekk ħan natu flus bil-qoddim għal-fondi front-loading, jekk aħna ħan namlu tajjeb għal dejn li nġema minn qabel, dan ħan posponu fl-2015 iktar mill-li suppost ħallasna li fl-2014, kif ħanamlu dan, dan għadu ma solviex. Imbatan ħanaslu għall-2016, fejn il-programm mux serjeb mill-lejn għannar, nar X'garanzija għandna li l-fondi ma mhux ser jittieħdu minn inizjattivi importanti oħrajn? Per eżempju, ġdida kontra l-esklużjoni soċjali, ecc. Dan l-affarijiet kollha mhux ser jitnaqru biex nħalsu għal garanzija taż-żgħażagħ. Nixtieq nindirizzaw ukoll din il-kwistjoni tal-NSA tal-Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Istati Uniti. Naħseb li hawnhekk mhux qed niftehmu. Dawn il-kwistjonijiet marbuta mal-NSA u anke servizzi segreti oħrajn pal pereżempju tar-Renju Unit, il-kwistjoni li jkunu jafu n-nies huwa min huwa responsabbli biex iħares id-drittijiet individwali ta' ċittadini. Wasal iż-żmien li nqummu fuq saqajna u ngħidu li dan mhux se nippermettuh li jiġri aktar, li jkollna reżistenza liha u l-Istati membri jridu jaraw li jkun hemm difiża ċara tal-privatezza ta' ċittadini u anke żgħażagħ wara kollox. Grazzi l-Onorevoli Van Orden. Grazzi President. Nixtieq nirreferi għal punt li l-Kummissarju Sefcovic semma. Ta' bilħaq kien hemm laqa eċċellenti ta' Task Force tan negozji li tinkludi l-tmim Prim Ministri u l-Kummissjoni. Imma l-punt tiegħi huwa li dak li nixtieq naraw huwa li nwaqfu l-leġiżlazzjoni ġdida minnu fiħ, nieħdu regolamentazzjoni barra mill-kodba tal-istatut, barra bil laki naqsu l-affarijiet, naqsu l-impiegati u naqsu l-ispejjeż. Aħna rridu azzjoni drammatika reali. Ovvjament David Cameron u anke mexxejja Ewropej oħrajn xiridu, irridu jisawru minn ġdid l-Unjoni Ewropea biex jirimpatrijaw ċertu setat u jiffukaw l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq affarijiet li huma valla pena jiġifieri li l-ekonomija Ewropea terġa' tkun fordni, tkun fuq saqajja biex naraw verament jekk ħriżniex mill-kriżi jew jekk hemmx fragilità bħalissa. Probabilment iktar din tal-aħħar fl-opinjoni tiegħi. Il-punt sa kemm l-Unjoni Ewropea tixtieq tħaddam ir-riforma ser tiddetermina r-riżultat tar-referendum fir-Renju Unit u ta' bilħaq ukoll fil-voti oħrajn fa' pajjiżi Ewropej oħrajn fejn mexxej Ewropej ikollhom il-kuraġġ li jistaqsu liċ ċittadini tagħhom verament xiridu. Grazzi ħafna. Grazzi Onorevoli Van Orden issa l-Onorevoli Harms. Jiena naħseb illi fir-Renju Unit ser ikun hemm diskussjoni f'xi punti jew ieħor dwar il-fatt illi xi biżijiet mill kbar fuq l-Unjoni Ewropea oriġinaw fil-Belt ta' Londra. U naħseb li tkun qed tagħmel żball kbir jekk tipprova tibblokka l-Unjoni Bankarja. Ma nafx jekk dan joħloqx impigi għalikom fuq medda twila ta' żmien anqas. F'gazzetta partikolari rajt li fl-Awstrija Sur Aiden qal li fir-reforma Merkel kienet dubjuża ħafna fl-opinjoni tiegħu u ma kienx lest jappoġġa ftehimiet li jkunu nkisbu permezz ta' ċertu pressjonijiet fuq il-mexxejja f'ċertu stati membri. Għal ukoll li biex nindirizzaw il-problemi ekonomiċi fuq medda qasira ta' żmien m'għandniex nagħmlu xi ħaġa li mhix Ewropea jew li mhix konformi mal-metodi komunitarji, jiena naħseb li l-fatt li fatti bħal dawn qed jissemmew fuq Gazzetta Ewropea hija problema. Nixtieq nikkommenta fuq Edward Snowden. Huwa eroj għal ħafna żgħażagħ Ewropej u ħafna żgħażagħ madwar id-dinja. U l-fatt illi dan ifakkar lin-nies x'inhuma drittijiet ċivili tagħhom turi li l-Europa mhux kapaċi tieħu deċiżjoni biex tagħtih għażil il din il-persuna u laqas tiddiskuti għala mhix possibbli li dan ikun il-każ. Għaliex? Għaliex mhux kapaċi l-Istati membri li joffru eh, protezzjoni lil Snowden fil-Stati membri Ewropej, xi ħaġa li diffiċli li żgħażagħ Ewropej jarfu u jirrikonoxxu. Grazzi l-Onorevoli Parvanova. Nuqqas ta' deċiżjonijiet fil-gwaljanza fl-istati membri qed ikollha effetti fuq l-Ewropa toħloq iktar ksenofobija, iktar eh, dejat populisti u razzisti u dan qed joħloq ħafna problemi. Aħna qed nistennew minn għandek li tkun iktar Ehm, efficienti fi xol tijak tkun iktar sot għaliex is-sena d-dieħla ħanitlu fl-elezzjonijiet. Huwa il-Parlament Ewropew li ser ikollu l-elezzjonijiet u aħna rridu nuru li aħna effiċenti. Immin podġinna b'saten fir-roti. ser tkun ġudikat fl-elezzjonijiet, min ħajġi ġudikat? Aħna. Aħna rridu li iktar Ewropa, iktar koeżjoni, mhix soluzzjoni li ma jkollna inqas Ewropej, anzi, rridu l-BRIC, Brazil, Russja, l-Indja ċina, l-amministrazzjoni Obama, li ma jaħsbux li aħna mhux msieħba strateġiċi aktar, qed taħarsu lil mill-Unjoni Ewropea, taħarsu lejn l-Indja, Russja, Ċina, eċetera, eċetera. U aħna edna ċar u tont sentej ilu fejn aħna kenna laqqa mal amministrazzjoni ta' Obama fil-grupp tagħna u edna ċar u tont li fil-Senat, fil-Kongress ukoll li din il-kriżi ekonomika mhix spirata aktar mill-kriżi ekonomika fl-Istati Uniti, hija kriżi ekonomika purament tal-Unjoni Ewropea u tan-nuqqas ta' deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea. U inti responsabbli wkoll li dawn l-affarijiet taħallihom għaddejjin. Aħna rridu iktar tweġibiet ta' soluzzjonijiet li qed jistennu ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Eh, eh, Grazzi l-Onorevoli Guerrero. Grazzi President, Sur Van Rompuy. L-IMF, anzi Sur Van Rompuy, inti qed illi t-weġiba tiegħi ma kinitx sorpriża lanqas. Iżda u minnu wkoll illi ċertu gruppi bidlu l-pożizzjoni tagħhom f'dan l-aħħar ma l-grupp soċjalista zamma l-messaġġ tiegħu Dan ifisser li l-grupp soċjalista huwa konsistenti u aħna rappreżentaw fortizza ta' ċertezza dwar dak li aħna nasbu huwa ġust f'dinja li qed tinbidel. Iżda mhux dak kollu li jagħmel il-Kunsill imur kontra dak li nixtiequ naraw, xi kultant nopponu dak li jagħmel il-Kunsill imma xi kultant inkunu nixtiequ aktar ambizzjoni fir-rigward dak li jixtieq jikseb il-Kunsill b'koordinazzjoni mill-Istati membri. Imma fil-presidenza tal-Konsil mhux dejjem ikun possibbli li tagħmel rekonċellazzjoni tal-pożizzjoni tal-President ma dak li jixtiequ jiksbu l-Istati membri fil-Konsil, u għalhekk il-kummenti tiegħi mhumiex diretti lejk biss imma l istati membri fil-verità, l-Istati membri fir-rigward l-immigrazzjoni jeħtieġu jagħtu aktar rizorsi, aktar materjali li żewġ aġenziji li għandhom ir-rwol illi iwieġbu għal dawn l-affarijiet Frontex u l-Aġenzija tal-Azil. Stabilejna diġà xi linji strateġiċi għall-2014 għal Ġunju jiena naqbel li rid ikun hemm linji strateġiċi, anzi dan għandha bżonn l-Unjoni Ewropea teħtieġ illi kollha strateġija ġusta tal-immigrazzjoni. Tlet minuti u nofs jgħid il-kellim għandi suppost, għandna bżonn strateġija dwar l-immigrazzjoni fl-Ewropa u din l-istrateġija tkun iffokata fuq il-prevenzjoni fuq li naqblu mal-pajjiżi ta' l-oriġni minn fejn qed isseħħ din l-immigrazzjoni u niżguraw li l-immigrazzjoni tkun waħda regolari. Issa, jina nemmen li għanna bżon approċ aktar ambizjuż li semmejt dan irid ikun jinvolvi l-koordinazzjoni tal-Istati membri kemm fil-Kunsill kif ukoll li lin minn hekk. Il-ħaġa li laqtitni fir rigward l-aġenda digitali hija li fil-faċilità ta' Connecting Europe rajna tnaqqis tal-budget ta' xi biljun euro U dan rrit eh, zom mal-miri li kena n-proġett, anke fil rigward il-proġett tana, mill-li ta' għabluħ ma dak li jamlu l-Istati Uniti u l-aċess li għandhom għad ċittadini eh, tal-Istati Uniti naraw li ċittadini Ewropej m'għandhomx aċċess għal dan il-network. L-prioritajiet tal-Europa l-fej 2020 nħossu li huma estremament importanti. Il-Kummissjoni proponiet 100 biljun, issa nizlet għal 80 biljun, issa nizlu għal 60 miljun euro. Sitt pajizi sal-lum smajna li appoġġaw il-programm ta' impigi għazzaza. Punt importanti dan għalina għall-Unjoni Ewropea, iż-żaza għandhom zonna, għandhom bżonn poċtana tagħna u għandhom bżonn li konna dawn il-valuri. Meta nitkellmu dwar valuri waħda mill-programmi pozittiv, l-iktar pozittivi li kenna bħala Unjoni Ewropea kienet il-programm Erasmus. Dan qed jiġi mxekkel minħabba noqqas ta' riżorsi. Pajjiżi bħal pereżempju Spanja naħħu l-appoċ nazzjonali tagħhom li għatu boros ta' studju l-studenti Erasmus. Dan minħabba l-problemi finanzjarji u dan ifisser li ċertu studenti li ħadu li talbu biex jieħdu sem f'dan il-programm ma jistawx jagħmlu dan. Grazzi, issa l-Onorevoli Vortman Koll. Palla l-aħħar kellima nixtieq inżiċi xi kummenti għal dan id-dibattitu. Smajna ħafna kritika fuq ħafna kwistjonijiet li ġew indirizzati fil-Kunsill u mill-President Van Rompuy. Iżda nixtieq infakkar il-kollegi li ma nistawx neħħu l-kriżi iżna ħannaħħuha mill-lejl għannar, rridu regoli ċari fuq riformi strutturali, rridu azzjoni determinata. U meta tanħarsu lejn dan klik sibna blan l axar 12 xahar biex insaħħu l-qafas interistituzzjonali, naħdmu fuq l-Unjoni Bankarja u stabilejna wkoll pereżempju bsisin soda bazati fuq il-metodu komunitarju Dan nirrispettaw u jiena nixtieq nappella lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jinvestu aktar fil-kredibilità ta' din is-sistema biex noħolquha flimkien. It-ħassib tiegħi huwa li f'waħda mill-kunsilli li jmiss ikonna strumenti intergovattivi ġodda li jistaw ixeklu l-kredibilità ta' sistema komunitarja li ħloqna flimkien. U għalhekk nixtieq nappella lilkom għall-impentakom għas-sistema li aħna ħloqna. Nilqa il-fatt li l-Kunsill fil-laqat tiegħu issa kif qed noħorġu mill-kriżi qed jinvesti fuq kwistjonijiet ta' medda twila ta' żmien, bħal pereżempju s-suq intern diġitali fuq l-enerġija pereżempju li tista' twassal il-kriżi li jmiss u dan għandna nilqgħu issa nilġildu l-protezzjonizmu, li naħdmu fuq il program Refit, mhux dan biss, imma anke fuq kwistjonijiet importanti ħafna bħal pereżempju l-immigrazzjoni illegali u l-politika barranija. President Van Rompuy, ma nistax imbassar il-futur, iżda nixtieq inżid xi rimarki personali. Sentejn oħra Jiena fiduċu bisħiħ li inti bħala l-ewwel President tal-Kunsill Ewropew ser titqis bħala dik il-persuna li għamlet dak li kien impossibbli. Meta nħarsu lura għal dak li ksibna f'dan l-aħħar snin, dak li kien jidher bħala impossibbli xi snin ilu li niksbuh, aħna ksibnieh, għamilnieh u issa rridu ninvestu għal kredibilità tas-sistema biex nwettquha biex tkun taħdem. U nittama li nista' nserra fuq la postijak biex dan nagħmluh. Grazzi. Grazie l kulħadd jgħid il-President, grazie al president Rompoy, grazie al viċi President Sefkovic u il pija ġurnata tajba. Grazie.